parlament Ewropew. Wara r riżenja ta' Jean-Philippe Rambert, aħna ħadnu nota ta' siġġu tiegħu mit-3 ta' Lulju u ninforma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti